element importanti taħt eh, l-Aġenda Digitali Ewropea. Tajab nġil dan, grazzi. Thank you, Commissioner. Grazzi, Kommissarju. Id-debattitu maluq, sinjuri, l-votazzjoni issir fi Brussel fi żmien 15 matul is-sessjoni tal-mini plenary. Il-rapport li jmiss huwa ta' Marit Paulson l-evalwazzjoni bilanċ ta' pjantazzjoni għal bellesseri tal-annimali 2006-2010. Nista' nara illi il rapporter tagħna qed hemmhekk għalhekk fidea għal erba' minuti kjoġbok Signora Paulson. Grazzi, President. Kommissarju, Signori. il-benesseri tal-annimali hija xi ħaġa illi ċ ċittadini Ewropej kważi kollha iswa bħala xi ħaġa importanti din hemm sempliċement ħaġa li tirrigwardja l-annimali imma hija marbuta wkoll mal-identità tagħna. Fl-opinjoni tagħna. Aħna l-Ewropa u aħna niddeċidu x'għandu x'għandha tkun ċiviltà tagħna. Din hija kwistjoni li wieħed kwistjoni ta' rispett matul il-ħajja. U fir-rapport tiegħi li ġie approvat mill-Kumitat għamilna referenza għal pjan fuq ħames snin illi jibda mill-2006, ċoħe beda mill-2006. Issa, Rridu naraw jekk dan il-programm ta' azzjoni hux fil-fatt ħajjit daħħal fis-seħħ. Bażikament fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ir-rispett. U jiena ktibtu ukoll dak li nixtieq nara jien li jiġi inkluż fil-pjan il-ġdid ta' ħames snin għax naħseb li l-istandard preżenti jridu jiġu applikati b'mod aħjar. U dana b'mod partikolari jirrigwardja linja gwida fuq il-linja gwida u tal-benesseri tal-ħnizer. Manke minħabba it-trasport tal-annimali li hija ħafna drabi jieħu fit-tul u hija biċċa xogħol pjuttost ehm, situazzjoni antipatika ħafna. Apparti minn hekk, però naħseb li tkun ħaġa tajba li nieħdu approċċ iktar realistiku hawnhekk, iktar ġenerali. Nixtieq jiena li nara qafas ġenerali għal benesseri tal-annimali illi ikollu l-istess tip ta' regoli bażiċi li jkollna li għandna suq intern Ewropew kollu kemm ġifri jkollna numru ta' standards minimi għandi żewġ raġunijiet għalfejn din hija importanti l-ewwel il-kompetittività. Ħalli fis-suq intern ħadd ma jkun jista' jieħu vantaġġ kompetittiv mill-fatt li qed jitratta l-annimali tiegħu b'mod ħażin u t-tieni net. Importanti wkoll. i illi aħna għandna rekwiziti għala ħafna illi magħhom ridu jżommu produtturi Ewropej tagħna u għalhekk irid ikun hemm jiġu mħarsa daw minn kompetizzjoni inġusta minn pajjiżi terzi. Ma nistgħux aħna nobligaw li produtturi tagħna jżommu ma dawn l-standards imbagħad jispiċċaw ikunu ta' ikunu medda minn kompetizzjoni inġusta ġejja minn pajjiżi oħra. Issa, jew ħan nitilfu għax nitilfu jew ħan ħassu għax nitilfu minn la taxxa jew nkella ħan nitilfu għax nitilfu il-xogħol. Għanna bżon ta' network tajjeb ta' leġislazzjoni, mx għatnejt għawna li tukollna autorita ġdida, ma' għanna bżon ta' qafas biex l-istituzzjonijiet ikunu jistaw jibqaw jikooperaw tajjeb. importanti ħafna. Speċjalment fid-dawl tal-proibizzjoni tal-antibiotiċi li nżommu dawn id-dispożizzjonijiet f'moħħna naħseb li jdu nagħmlu l-almu biex nevitaw li jkun hemm reżistenza għall-antibiotiċi speċjalment minħabba numru ta' batterji li jaf ikunu ta' periklu għas saħħa pubbliku. Istanna il sur Davis għal KHDI. Grazzi President, nixtaqt nirreferi għal biċa leġislazzjoni il-kummissarju li kien kummissarju tal-enerġija l-ħames snin familjari ħafna maħħa dinija tal raqiet U dan il raqiet li bidu l-bajt. Der li l-leġizlazzjoni tiswa l-eluf, ma fil-fat ġit tiswa miljoni għaxija biċċa tamir li tiswa ħafna flus u ħafna bdiewa fil-fadza mew ma l-standards li kien hemm bżonn u xtraħ da tamir imma għanna ħajkonna da għanna aħna nixtieq nkunna naf ta' minn l-azzjoni li ħatuħu l-Kummissjoni għalhekk biex tipprova jkun hemm konformità ma' l-Ewropa kollha. Ma naħsibx li di ħajrna jkunna jkollna konformità ma' l-Ewropa kollha tas-sena d-dieħla Ma nafx jekk inti tistax tagħmel di proibizzjoni li qed titlob ir-rapporter, però nixtieq li l-bdiewa tal-istati membri iridu naċċertaw illi l-standards jollu għom jkollna bażi gwali għal kulħadd. Grazzi, Sur Davis, Sur Duncan, issa kieġbek. Grazzi, Sur President. Grazzi Signora Paulsen ta' rapport. Jina nixtieq nifraħlek tax xogħol kelli sar li għamilt inti u li sar anke mix-shadows fit-ħejja ta' dan id-dokument. Signora ġor mill-grupp tiegħi b'mod partikolari. Din hija xi ħaġa illi hija ta' interess differenti, hemm livell li interess differenti madwar il-pajjiżi Ewropej però l-leġiżlazzjoni Ewropea hija biex ikun hemm standards għoljin ħafna u naħseb li għandna nużawhom iktar fil-negozjati internazzjonali, speċjalment meta wieħed ikun hemm il-monitoraġġ ta' prodotti importati kif diġà ntqal. Hawnhekk għaw eh, spiża involuta nafu li kull ġurnata li tgħaddi il- il-bdiewa tagħna dawk li rabbu l-annimali kollha qegħdin iħallsu iżjed u iżjed flus u l-profittabilità fl-agrikoltura qiegħda dejjem tonqos. Jekk aħna nofqu 100 euro għal kull persuna biex niffinanzjaw il-kep kull sena, il-benesseri tal-annimali hija xi ħaġa illi għandha bżonn imbagħad għalhekk ċertu kumpens. Il-kelma li jmiss. Rapport offera soluzzi legate de bunastare. Grazie, President. Jina nishtiq nirringrazzja lil dawk li qegħdin jipproponu soluzzjonijiet tal-benesseri tal-benesseri tal-annimali. Dan huwa kapitlu problematiku ħafna fil-kap Irrid ikun hemm standards minimi għax inkella mingħajrhom l-annimali ma jistgħux jgħixu ħajja b'saħħitha u tajba minħabba l-bidliet li jsiru fl-ambjent tagħhom. Għalhekk naħseb li fuq livell Ewropew irid aħna inħeġġu iktar li jkun hemm kompetittività fis-settur tal-agrikola u nippromovu id-dispożizzjonijiet li għandhom jaqsmu mal-benesseri tal-annimali. L-Istati membri iridu jirrevedu t teknoloġija tagħha għal eh, trobbija tal-annimali u ehm, jibdlu dik it-teknoloġija li issa hija skaduta u obsoleta bl-iktar teknoloġija moderna li teżisti. Iridu nħars, dak inkun qegħdin intejbu wkoll il-livell ehm, bioloġiku tal-annimali u jkollna iżjed sikurezza fl-ikel. Ovvjament se ikun hemm il-fondi Ewropej imma l-potenzjali li jagħtu t teknoloġija il-ġdida irridu irridu ehm, nissorveljaw sabiex twassal għal titjib fil-benesseri tal-annimali, nasab hawnhekk kulħadd involut il soċjetà ċivili, kulħadd, għaliex l-istat membri differenti għandhom prioritajiet differenti. Kellem għalim il-sekjoġbok.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 rajna films fuq television dokumentari li jiruna realtà kemm mikrodili fil-verità u għalhekk dawn huma kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-benezzeri tal-annimali u jien għalhekk nixtieq il-Kummissjoni tieħu miżuri malajr kemm jista' jkun sabiex tkun tista' tiggarantixxi illi l-annimali tagħna nitrattawhom mat-tajjeb. Grazzi ħafna ngħaddi issa l-Kummissarju Peebles. President, onorevoli membri, Nishtiq nirringrazzja l-Parlamentu b'mod partikolari rapporter għall-inizjattiva f'ta' dan ir-rapport fuq pjantazzjoni Ewropea għal ta' tal-annimali. Dan ir-rapport mhux qed jirrifletti biss dak li sar imma għandu koll idea tajbin għal strateġija futura tal-benesseri tal-annimali. Pjantazzjoni li ġie adottat fl-2006 kienet ta' ċertu punt suċċess ġabret flimkien inizjattivi separati għal viżjoni komuni fuq il-benesseri ta' l-annimali u l-implementazzjoni tagħha kienet pjuttost sodisfaċenti, però il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni illi kien ħarġa ta' hawnhekk illi l-infurzar għadu importanti, kwistjoni importanti u rrid ikun hemm eh, idu naħdmu biex naċċertaw illi jkun hemm din il-konformità. Ħantu kont tweġiba bil-miktub Sur Davis għax kienet mistoqsija verament partikolari. Pero aħna iva din naħdmu fuq l-implementazzjoni. Nitkellem mhux biss minħabba l-istat ta' dritt imma anke minħabba kompetizzjoni ġusta bżonn li nippromovu kompetizzjoni ġusta bej produtturi tal-Unjoni Ewropea u dak minn pajjiżi terzi il-benesseri tal-annimali hija wkoll non trade concern li rridu niddefendu għamma matul il-negozjati tal-WTO. L-istrateġija futura tagħna tagħmilha ċara din. is sintaqt għadin titolbu li ħajkun hemm pjana tazzjoni ġdid 2011-2015 jina nixtieq ngħidilkom illi kummissjoni tiġà fil-fabdiet taħdem f'din id-direzzjoni l-ambizzjoni tagħna hi li jkollna strateġija ġdida għal benesseri tal-annimali li ħat adotta dan l-approċċ holistiku ġenerali li tieħu konsiderazzjoni l-ispejjeż tal-produtturi, u il-miżuri li jridu jittieħdu fl-ambitu tal-benesseri viżavi wkoll il-kompetituri. F'artiklu 13 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea juri l-bżonn li jkun hemm konsiderazzjoni tal-annimali kollha. L-idea tagħkom tal benesseri tal-annimali illi jieħu ħsieb l-annimali kollha huwa interessanti ħafna wkoll Din ir-regola ġenerali tista' tkun il-bażi ta' inizjattiva futura. Anki apparti leġislazzjoni, ġifiri wkoll informazzjoni lil konsumatur, eh, edukazzjoni u standards ola. Ħadna ta' wkoll ta' dak li għattu inti fuq din in netwerk Ewropew Dan li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea l stati membri l-osma interessati fil-promozzjoni ta' inizjattivi tal-benesseri tal-annimali jina naqbel ma l-opinjoni ta'kom l-istrateġija futura tħares lejn l ispeja sul kompetittivita jiddu jridu naċċertaw li jkun hemm konsistenza dejjem fiħdan il-politika tagħna nżommu f'moħħna sostenibilità ta' proposti tagħna minn perspettiva globali. Ir-rapport jgħid ukoll li l-budget Ewropew irid jikkorrispondi mal-ambizzjoni tagħna b'mod partikolari billi jagħti riżorsi biżejja ta' riċerka, teknoloġija ġdida u teknika fil-qasam tal-benesseri tal-annimali. Rapport jgħid ukoll li jrid ikun hemm riżorsi adattati għal monitoraġġ u l-appoġġ. Kif fatt,